ma jkunx hemm mbagħad kummenti sal-adozzjoni tal-minuti din il-ħatra u mbagħad nismawa li hija adottata u il-ħatra hija għal delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari Paritarja ACP tal-Unjoni Ewropea u l-Onorevoli Rangel jieħu l-post tal-Onorevoli Ruas. Mela, issa morru għal votazzjoni.